Abstimmung. Signori, issa wasalna għas sessjoni tal-voti. L-ewwel punt. Anna l-elezzjoni il-ħatra tal-Ombudsman jew l-Ombudswoman. Irridu nuru l-dinja illi aħna parlament teknoloġiku għalhekk ħajkollna eh, vot elettroniku. Naħseb kollha irċivejtu l-istruzzjonijiet ta' kif għandkom tivvitaw b'mod elettroniku b-mail u anke għandkom l-istruzzjonijiet bil-miktub. Ħanerġa' naqrom. Ġom, għana 16. Fuq l-iskrin ta'kom tistaw taraw stampa li hija l-istess bħal manwal li għandkom fl-istruzzjonijiet. U dan qed jgħidilna, dan jgħidilna s-suġġett fuq xi qed nivvutaw. Bataraw listi ta' kandidati u numru ta' kaxi fejn nistgħu timlew, ġifiri jemmek ħaj huma n-numri ta' voti li jistaw jinataw fl-ewwel screen ta'kom. Dimmiex vota minn lista, ja, pero huwa vot wieħed. Jekk iġabkom għażlu l-isem tal-kandidat illi tixtiequ tivvutaw eh, għalih jew għalija bi blu u mbagħad taraw fuq naħa tisfel tal-iskrin il-cursor tistgħu tmexxuh. Mit der Leiste, mit der Sie in der Liste der Namen rauf und runter fahren können, wenn Sie Ihren Kandidaten oder Ihre Kandidaten. fuq l-isfel mill-lista u il-kandidat eh, tafsu l-buttuna IVA jew il-buttuna ta' l-astensjoni. Ma tistax tivvutaw le. Ħanerġa' nirrepeti. La darba tażlu l-kandidat li tixtiequ mill-lista li tistaw it-telawa u t-nizluwa, tistaw tażlu iva jew tastjenu. Batem, stilla zaħira fejn il-kandidat Asterix Ġifiri, mbatt poġġu l-istella fejn dak li sem li tixtiequ daħ ikun jista' jkun vot sigrit u tistgħu anke tneħħu dak dik l-asterix jekk tridu wkoll. Mbagħad tużaw il-buttun għallu biex titlgħu tinżlu fil-lista. Għalhekk mbagħad ħadd ieħor ma jkunx jista' jara eh, lil min ifotajtu. Nitama illi qed inkunu ċari, hemm xi ħadd illi mhux qed jifhem il-proċedura u jixtieq saqsi mistoqsija. Iva. Sir President, ma naħsibx li din xi tajba li fil-lista għanna l-isem ta' Luciano Pavarotti li għazbis għadu ħaj, naħseb li miex ħaġa tajba. Ok, Hat jemand etwas zur Technik noch zu fragen? Hemm xi mistoqsijiet fuq l-aspetti tekniċi? Le, jider li le. Ħajkonna vot eh, biex nittestjaw ftit l-ewwel. Mela, b'dan il-vot ta' test tistaw taraw numru ta' ismijiet u tistaw tażlu l-ismijiet hekk kif jiena eh, spjegajt. Ħan nidilkom titlan ta' dan it-test. Dan huwa fir-regoli tal-proċeduri tagħna fil-bidu tal-vot. Jrid inkun ċert illi għal-inqas nofs il-membri huma preżenti. Jiena naħseb li għandna aktar minn nofs, imma xorta ħan użaw dan il-vot ta' test biex nkunu ċerti li jaħdem. Tistaw tivvotaw għal Pablo Picasso, eh, William Turner, jew Vincent Van Gogh fost oħrajn. Damu mhumiex hawnhekk ovvjament fis-sala, però naħseb li dawn huma eh, ismijiet eligibbli.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 ikollna il-dawl il-blu li jixel mbagħad jerġa' jitlaq. Dan għaliex ikun vot konfidenzjali. Votajtu kollha? Tajjeb mela nara il-voti. Abgegebene Stimmen 617. 617 il-vot. Irċivenja. 89 astenzjoni il-maġġoranza il legali hija ta' 309. Jiġifieri sa ngħaddu għal vot il-vera. Is-sistema tiġi mibdula imma nista' ngħidilkom ftit fuq l-ismijiet tal-kandidati. Jena irċivejt dawn eh, l-ismijiet bħala il-kandidati eligibli wara xi analiżi. Għandna l-sur Alex Brennink Meyer, Mr. Marcus, sur Marcus Jäger, senjura Ria Omen Riten, Sinjura Emily O'Reilly, Sir eh, Sinjura Dagmar Roth Berendt u Issur Francesco Speroni. Ġejt informat illi l-sistema hija lesta mela niftaħ il-voti.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 78 enthaltungen das heißt die mehr. 635 vot 78 astenzjoni għalhekk 318 huwa hija l-maġġoranza Manniex maġġoranza bekk ħajkolna it-tieni round ta' voti. Ja, Sie haben recht. Entschuldigung, ich habe mich vertan. Genau, Verzeihung. 713. Għawni għamilt zbal. Eh, 713 il-vot ġew irċevuti. Press li ħadd ma laħaq maġġoranza fl-ewwel round ħajkolna t-tieni round illi se jsir għada. Grazzi ħafna. Wir kommen nun zur Abstimmung Tajjeb, il-vot li jmiss. Il-rapport tal-istatut tal-uffiċjali. Ħanibdew fuq blok numru 1. 71 kif ġiet emendat, minnu favur? Kontra? Astenzjonijiet? Adottat. Blok 2. Mela, din taqa. Änderten Vorschlag der Kommission in der gerade geänderten Form. Il-proposta mandata mill-Kommissjoni favur kontra astenzjonijiet għaddit. Eröffnet. Iżoluzzjoni leġislattiva għandu voti roll call. La, abgestimmt. Die Abstimmung ist... hat die Vota? jingħalaq il-vot. Der Antrag ist angenommen, der Bericht ist angenommen. Der Herr Il-rapport ata, di adottat. Il sur Cekovic tixtieq tagħti spjegazzjoni qasira. Thank you very much, Mr. President. I would like... Grazzi, Sur President. Nishtiq ringrazzjak, Sur President, u l-Parlament Ewropew tal-appoċ f'din il-negozjati tant diffiċli, naf li kontu involuti anka fil-pakket tal-MFF. Nishtiq nirringrazzja wkoll ir rapporter is-Sinjura Dagmar Rodberez u anka is-Sur Baltazara, is-Sur Sparoni, fost oħrajn, dan kollha ħadmu kollha flimkien dan id-dokument. Naħseb illi ilħaqna riżultati tajba ħafna. Nix nitkellem il-voti approvajna riforma u għalek qed nuru illi s-servizz ċivili verament qed jaħdem favur iċ-ċittadini. Qed naraw l-isforzi li saru għal aktar modernizzar u hemm anke l-kodeċiżjoni bejn istituzzjonijiet u l-impjegati. Ħankunu nistgħu anka eh, ikolna l-impjegati kwalifikati li għanna bżon u fl ħin nuru illi xogħol għall istituzzjonijiet Ewropej juri impenn u dedikazzjoni. Juri kollabilità u l-ħiliet li taddi mill-proċedura eh, fejn tintażel u jkun hemm aktar xogħol eh, xogħol ta' sijat twal u tirtir aktar tard mill forsi kollegi oħra. Bek naħseb illi dan li modernizzar ta' servizzi ċivili fanka fil-krizi eh, li għanna palissa u l-sfidi, naħseb li l-Ewropa ħat toħroġ aktar b'saħħitha eh, mill-kriżi aktar mill-li kienet qabel. Grazzi. Grazzi ħafna. Ah, mi dispiace moltissimo. Tu si metti sta cosa, scusa. Comunico di aver ricevuto da... Nikkomunika li rċevejt mill-grupp eh, NGL Lugue talba għal Nikola Muvjalic biex isir membru fil-Kumitat AFET hemm oġġezzjonijiet le il-ħatra provata. L-ewwel dokument huwa dak tal-Onorevoli Mesaros.